l-agenda. Iġifiri l-istok ta' ringi li jinsab fil-punent tal-Iskozja. U tala darba nitkelmu dwar l-Iskozja huwa biex li għanna rappresentant mill-Iskozja unek, is-Sur Stevenson, ek joġbok, grazie President, Komissarju, dalli. Il-presidenza daniża informatni xi ftit tal-ġematilu li mhux kunem għari hemm qari ieħor dwar ir-rapport tiegħi fir-rigward tal-pjan multianwali għal aringi tal-punent tal-Iskozja. Hemm blok simili fil-Kunsill dwar eh, l eh, l-implementazzjoni tal-rapport tal-onorevoli eh, Geller dwar il-kafal tal-Atlantiku, rapport mill-Onorevoli Balbao Barantika dwar il-bajja ta' Biskej ġi blukkat ukoll dan huwa dinja xejra illi rajnija mhux biss fir-rigward ta' rapporti marbuta mas-sajt imma matul il-ħidma kollha tal- kumitati tal-parlament fejn l-atti delegati u eh, fejn kien hemm xi tilbin bil-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Il-Kunsill ma jridx jaċċetta li skont il-termini ta' trattat ta' Lisbona huma maċċandom id-dritt uniku illi jiddetermina kwistjonijiet bħal dawn. Jiena suġġerejt fir-rapport tiegħi dwar l-aringi fil-punent tal iskosja illi taħt l delegati il-Kummissjoni ser tevalwa l-implementazzjoni tal-pjanijiet multianwali f'konsultazzjoni sħiħa mal-Kunsill Internazzjonali għall-Ebra u l-Kumitat Ċentifiku Tekniku Ekonomiku għas-sajt. Il-Parlament, il-Kunsill jistaw jagħmlu vito fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni taħt l-atti delegati. L-alternattiva hija li nużaw l li implementaw illi jagħtu lill-Kunsill aktar leħen f'evaluazzjoni tal-pjanijiet multianwali iżda hawnhekk il-Parlament jista' biss jagħti parir il-Kummissjoni u ovvjament il-parir tagħna dejjem jista' jiġi jider illi dan l-imblok fil-Kunsil ġej mill-gruppi ta' ħidma uffiċjali u mhux mill-Ministri nfushom. Il-grupp ta' ħidma iridu li jkollhom ownership tal-pjanijiet kollha multianwali għall-użu tal-atti li implementaw taħt l-artikli 43 ta' TFEU illi jagħtuhom kompetenza unika. Il-Parlament u l-Kummissjoni eh, din jitolbu illi jindirizzaw dan eh, dawn il-pjanijiet taħt artiklu 42 ta' TFEU. Anke servizzi legali tal-Kunsill jaqblu mal-Parlament u mal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni iżda il kunsil baqa jinsisti u jopponi l-atti id-delegati u jider illi l-imblok ser jibqa' jem. Fir-rigward ta' riforma tal-politika tas-sajt komuni dan it-tip ta' blok huwa perikolus immens. U mhux qed iġib stabilità lissu u mhux qed jagħti li sajjeda s sigurtà meħtieġa u l-investimenti ta' livello li jeħtieġilha l-industrija. Il-pjanijiet multianwali għandhom jiddaħlu għall-istoks ewlenin kummerċali kif nistgħu ngħidu li m'hemmx biżejjed flejes fl-IMFF biex narġaw indaħlu il-sussidi u inkella li modernizzar għal bastimenti l-ġodda tas sajt Meta aħna li sajida tagħna ma nistgħux niżgurawhom illi huma jistgħu jisselfu flejes kbar mill-banek biex jibnu jimmodernizzaw il-bastimenti tagħhom għabbażi tal-pjanijiet multianwali għal maniġar tas sajt L-ebda bank tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari matul din il-kriżi ekonomika muser isellef lil sajjiet sa 200 miljun sa' zewġ miljun euro biex huwa jkun jista' jibni bastiment. Sakemm huwa ma jurix illi hemm pjan multianwali li huwa fisseħ illi jkun jista' jiżgura sa sostenibbli fuq perjodu twil ta' żmien. Is-sitwazzjoni attwali tpoġġi f'riskju il-proċess kollu ta' riforma ta' CFP. Jekk aħna nispiċċaw imorru l-qorti biex insolvu din il-kriżi illi qed jidher li ser ikun il-każ dan jista' jwassal għal dew min fil-riforma ta' CFP u aħna manna lebda bażi legali għal CFP reformata ġdida wara l-ewwel ta' jannar 2014 għal daqstant huwa meħtieġ illi aħna nsolvu din il-kwistjoni u jiena nispera li l-Presidenza ta' Ċipru iċammar il-kmiem fil-Kunsil biex tabilħaq dan il-blok jintem darba dejjem Issa l-Komissarju Dalli. Sur President, is membri, Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporteri Sur Stevenson u l-Kumitat tas-Sajt għal-ħidma tagħhom dwar din il-proposta. B'din il-proposta aħna qegħdin nallinejaw il-pjan ta' maniġjar għall-laringi eh, tal-punent tal-Iskozja mal-Trattat tal-Lisbona u bħal pjanijiet ta' maniġjar preċedenti għal darbohra għandna riskju ta' nuqqas ta' ftehim istituzzjonali bejn il-Parlament u l jina nil nilqalfat il-Parlament qiegħed jeżerċita bisħieħ drittijiet tiegħu skont it-trattat. Palma għalet qabel kollega tiegħi komissarju Damanaki, il komissjoni għandha l-istess pozizjoni tal-Parlament iġifiri li l-pjanijiet ta' maniġjar multianwali għandhom jiġu adottati skont il-proposta leġislativa ordinarja. Xtieq nirringrazzja il-Parlament tal-li appoġġa il-loti ta' seta l-Kummissjoni biex hija taġusta tiranġa l-parametri jekk ikun hemm bżonn dan. Dan jgħin biex pjanta maniġjar kun jista' jadatta u jirrifletti għaz żminijiet Jien nixtieq nirreferi għal xi emendi speċifiċi l-ewwel net. Dwar id-definizzjoni tal-istok u l-żona koperta mill-pjan il-proposta. L-emenda proposta mir rapporteri aċċettabbli. It-tieni net dwar it-tul tal-oti ta' seta l-Komissjoni l-proposta għal periodu ta' oti ta' seta rinnovabli ta' tlesnin u huwa aċċettabbli. Madonna kollu, il-pjan ta' maniġjar jipprevedi ċiklu ta' erba' snin għal reviżjoni u l-evalwazzjoni tiegħu għal daqstant jista' jkun ta' siwi jekk żewġ ċikli jkoinċidu. Fl-aħħar net jiena nixtieq nirreaġixxi għall-emenda proposta fejn il-Kummissjoni qabel ma tadotta l-atti delegati kollha l-obbligu li tikkonsulta lil Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku dwar is-sajt u l kunsill Reġjonali ta' Konsulenza għall-ilmijiet tal-majestral. Skont l-iftajim komuni dwar l delegati li qablu dwarhom il-Parlament il-Kunsil Kommissjoni f'Mejju li għadda, il-Kummissjoni għandha tagħmel konsultazzjonijiet xirqa matul il-ħidma ta' tejja tagħha u dan jinkludi livell ta' fin espert ukoll qabel ma tadotta l-atti delegati. Il-emenda proposta tmur lilin minn dan l-obligu u tillimita lill-Kummissjoni tfittex l-aħjar parira unek f'dan il-kas u għalek aħna maħniġ pozizjoni li nappoġġaw din l-emenda. Ma dan ukoll nixtieq nirringrazzja l rapporter għal darboħra l-Kumitat tas-Sajt għal ħidma tagħhom u jiena qed nistenna bil-ħerqa din id-diskussjoni. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Fisem il-gruppi politiċi issa għanna l-Onorevoli Kun fisem il-PPE. Danke, Herr Präsident. Ich möchte Grazie, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter is-Sur Stevenson ta' rapport tiegħu fejn is-sitwazzjoni ewlenija tal-politika tas-sajt fl-Ewropa qiegħda tiġi diskussa. Dan l-eżempju partikolari tal-istoks tal-aringi fil-punent tal-Iskozja qed jiġi użat bħala eżempju aħna ninsabu hawnhekk f'diskussjoni fejn irridu naħdmu dwar il-politika komuni tas sajt b'mod aktar effettiv bejn 2014 2020 Issa jidher biċ-ċar illi fejn jinsabu dawn l-istoks fl-Atlantiku bil kotas u il- u it sinvoluti involuti wkoll ovvjament irridu naraw x'in il-MSY il-qabda massima sostenibbli. biex bekk is-sajt ikun wieħed sostenibbli u s-sajda jkun jistgħu jqalgħu l-ħobġa ta' kuljum tagħhom anke fil-ġejjin qegħdin nitkellmu dwar ir-rimmi dawn ir-riżorsi illi aħna nġibu mill-baħar forsi għandna nużawhom aħjar qegħdin nitkellmu dwar it-trasferimenti, l-konċessjonijiet u x'jiġri fir-rigward tal-intrapriżi żaru ta' daqs medju illi ma jafu ser jamlu jekk xin negozju tagħhom għaliex għandhom għaliex jirdu jirtiraw u x'ngħidu dwar ir-reġionalizzazzjoni tas-sajt u l-istrutturi tal-immaniġjar hemmhekk biex bekk kollo ma jkunx kollox iċċentralizzat. Hawnhekk irdu nieħdu pożizzjoni ċara. Mhix biss ix-xjenza illi għandha l-input tagħha hawnhekk. Imma Imma għanna la races illi jistaw u koll jatuna l-arfin taħħom. Jekk nużaw definizjoni tal-laringi, per eżempju, stok tal-laringi l-fatti huma speċi migratorji u koll, dan jista' jgħinna biex nagħmlu biċċa xogħol aħjar, nixtieq nifraħ lil kull minħasem ħasem f'din il-ħidma. Issa Sur Milano. Grazie President, anke jien nixtieq nirringrazzja l honorable Stevenson għal ħidma tiegħu u għall approċċ tiegħu dwar dan ir-rapport illi jindirizza żewġ kwistjonijiet ewlenin. Hawnhekk m'għandniex pjan ta' ġestjoni tal-aringi biss, imma rridu niggarantixxu wkoll il-ġejjieni tal-sajjeda u l-pjanar fil-bahar biex nizguraw illi mod multijanwali dan jiġi mħares. Imma l-punt ewlieni hawnhekk ta' dan ir-rapport huwa u jibqa' l kwissjoni tal-atti delegati jiena naħseb illi l kunsill għandu jaċċetta l-approċ eh, mit-trattat ta' Lisbona. Jiena naħseb li wasal iż-żmien ukoll il-Parlament bleħen aktar sot issa jagħmel dibattitu dwar rapport eh, dwar Laringi issa ikollu il-kuraċ li juhu post juhu għad aktar b'saħħita. Aħna għanna dritt għawnek dwar dawn is-suġġetti ta' veru għandu ikun ikunem il-proċedura ordinarja naf il-kwistjoni timplika u koll setturi oħra tas sajt illi eh, għandhom il-pis tagħhom hawnhekk ukoll minħabba r-riforma li hemm anke setturi marbuta mal-agrikoltura u suġġetti oħra. U importanti illi nħarsu il rieda tal-Parlament. Grazzi. Issa, Onorevoli Gallagher, fisem il-liberali u demokratiċi għal żewġ minuti. Nishtiq nifraħ l-Sur Stevenson dwar it-ħejjija u l-prezentazzjoni ta' rapport tiegħu Jiena nappoġġa r rakkomandazzjonijiet li hemm fir-rapport u b'mod partikolari l-ħtieġa illi nikkonsultaw l-RACs u l-STF. E Il-shareholders hawnhekk għandhom input importanti. Ir-rapporter jirreferi b'mod espliċitu għall-OLP minħabba l-Kunsill irrifjuta li ħares id disposizjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Kif qal il-Kummissarju Dalli, dan huwa nuqqas ta' ftehim interistituzzjonali. Issa il-Kunsill huwa eh, lest illi jfittex aktar seta' u jikkomprometti s-settur tas sajt u s-sajt sostenibli bħala rapporter dwar il- kaval tal-Atlantiku u l-pjan marbuta ma' dan jina wkoll dejt minn din l-istess problema. Din hija kriżi li għandha titranġa mill-aktar fis possibbli. Ma jidirx li ser tissolva fil-mandat ta' din il-presidenza, iżda wara li ntqajt mal-Ministru ta' Ċipru il-bira nittamaw li huwa jieħu ridni fidej hawnhekk u jipprova jsolvi il-problema. Fir-rigward tal-kaval, il-Kunsill irrit li kollu kontroll hawnhekk il-kaval huwa huwa marbut ma' regola tal-kontroll tal-sat u hawnhekk il-Kunsill adotta dan il-prinċipju. Issa dwar il-biraħ u l-laqa ta' tlieta fl-Lussemburgu kien hemm ċertu ministri illi tkellmu dwar ir-riżultat tal-laqa tal-Kunsill xi ministri injoraw ir-rwol tal-Parlament bħala kol-leġislatur u dan ma jagħmilx tajjeb għan negozjati li għandna quddiemna dwar is-CFP aħna l-koll eh, nappoġġaw il-minimizzazzjoni tar-rimi il-pożizzjoni li adotta l-Kunsill dwar ir-rimi hija żbaljata l-intelaw l-art il-ħut mejet ma jwassalx għal eh, manager sostenibli ta' rizorsi. Aħna rridu niprofdu ħut għal ġejjin u jina disappuntat li l-Kunsil ma jinsabx prezenti hawnhekk għaliex il-differenzi tagħna huma mal-Kunsil u mhux mal-Kummissjoni u nittamaw li huma jirċievu messaġġ ċaru tont mis-sessjoni ta' dalodu illi huma jridu jenjaw ruhom flimkien magħna biex flimkien insolvu din il-kwistjoni pendenti. Grazzi tassew issa fisem il-ħodor BFA l-Onorevoli Hatchton, għal minuta u nofs. Grazie President. il sapport ġi, dan il-rapport ġi adottat mod unanimu fil-Kumitat eh, tal-sajt din hija kwistjoni kontroversjali li spiss narawha. Rapporter jgħid fir-rapport illi rapport huwa dwar salvagwardja ta' drittijiet tal-Parlament skont it-Trattat ta' Lisbona. L-fatt huwa illi trattat ta' Lisbona ħoloq Situazzjoni mhux sodisfaċenti u konfuża xi ftit fit-teħid ta' deċiżjoni dwar l maniġjar tal-ippjanar il-proċess ta' riforma ta' CFP opportunità biex aħna narġgħu neżaminaw u nibdlu radikalment l-istruttura kollha tal-maniġjar tas-sajd billi inneħħu il-metodi ċentralizzati wis illi tant fil-modi. Flok, nissalvagwardjaw mod ossessiv id-drittijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea suppost eh, aħjar niddeċidu u niddiżinjaw qafas ta' teħid ta' deċiżjoni illi jaħdem u jirnexxi fl-anijiet tiegħu. Fl-opinjoni tiegħi din tfisser deċentralizzazzjoni massima biex bekk in-nazzjonijiet tas-sajt Ewropej ikunu jistgħu jingħataw is-seta' jaħdmu flimkien biex jikonservaw l-istoks fl-ipra tagħna għal benefiċċju fuq meta twila ta' żmien tagħhom. Iżda l-Kummissjoni tgħid li trattat ta' Lisbona ma tħallix illi hija tipproponi daqshekk deċentralizzazzjoni kemm tixtieq, Iżda l-Parlament Ewropew u s-servizzi legali tiegħu għandhom opinjoni differenti. Ir-riżultat x'inhu? Taħwit, konfużjoni. Ħafna diskussjoni dwar id-drittijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea nittamaw illi dan il-Parlament bħala parti mill-proċess ta' riforma jitkellem dwar preservazzjoni tal-istoks tal-aringi u dan ipoġġieħ l-ewwel u qabel kollox, qabel kull fema protezzjonista ta' l-input tagħna u ta' sistemi ta' maniġjar ċentralizzati tagħna stess illi tant fallew fl-imoddi. Grazzi ħafna, grazzi sur. Wiċ sen nistan nixin il-mikrofonu l-Sir Hatong. President, il-partit tal-PVV wissaf ftit sninilu li trattat tal-Lisbona se kien se jikkawża ħafna problemi, kellhom raġun. It-trattat tal-Lisbona dan għata' iktar responsabilta lill-Kummissjoni dan huwa l-ewwel żball li qed li għamilna li ħadna qed nitkellmu dwar l-aringa hawnhekk u dwar l-MSY u kemm e, il-ħuta jistaw jitwildu. Ovvjament, jekk l-istok se jinxtara, ma nistgħux aħna niperikolaw dan il-pjan. Ma nistax nemmenom dawn l-affarijiet. Jekk il-Parlament jemmen li jista' jirregola l-proċessi bio loġisti tal arringa mela din il-ħaġa vera tinstema ridikola, iktar ridikola mill-trattat tal-Lisbona u l-PVV jemmen li l-politika tas-sajt tal-Unjoni Ewropea għandha terġa' taqa' taħt il-politiki nazzjonali għalli l-Istati membri kun jistgħu jagħmlu l-affarijiet huma stessa x'huma jagħmlu l-affarijiet mod ħafna aħjar. Grazzi ħafna għal kellima l-oħra is-Sur Kazek għal minuta u nofs. President, Komissarju, kollegi, jiena nishti nirringrazzja Isur sur Stevenson ar rapport tiegħu dwar l-aringa u l-istok u dan juri li l-Parlament għandu rwol importanti x'jaqdi waqt din il-proċedura ta' kodeċiżjoni. jena nil l li dan il-pjan inata importanza. Dan huwa sinjal tajjeb dwar li nħarsu rizorsi dan, eh, il-lan jista' jinkiseb biss eh, mal-setturi tas-sajt. Nhar it-tlieta l-istati membri qalu li kienu favur din is-sistema imma dan huwa sinjal inkwetanti dwar ir-rimi tal-ħut dan il-pjan mhux realistiku Nixtieq nissuġġerixxi li t tnaqqis sinifikanti u progressiv tal-rimi. Għanna bżonn aħna nkunu prammatiċi fl-approċċ tagħna il-kwoti trasferibbli tas-sajt dawna vera huma ta' teddida għal mudell tagħna aħna nixtiequ li l-ġestjoni tas-sajt tkun fidejn is-swieq imma għanna bżon u koll li ikolna riforma effiċjenti u ġusta. Mux qed naraħ fil-kamra Sur Marski, għalhekk se nadi il-mikrofonu Sur Davis għal minuta u nofs. Fl-ebra u nofsa fil l-Ministeri tal- il-Ministri ta' sajt eh, u id delibrazzjoniet tagħhom u huma u fuq approċċ sajt sajt skont il- eh, pjanijiet multjanwali ma dan kien frodi peress li dawn qed ixxeklu il-ħolqien ta' dawn il-pjanijiet multianwali il-Konsill jixti ikompli li il-Ministri e, ikollhom il-kwoti għax tant kellhom suċċess f'dawn l-aħħar snin. Iva, fi Deċembru kien hemm taxxa kwoti li qabżu r rekomandazzjonijiet xjentifiċi għalhekk vera jindlu l-istokkijiet tal-ħutan min jixtieq jorbat li dejn tal-ministri ħalli dawna jimpenjaw ruħhom li jisegu pjanijiet fuq medda twila ta' żmien li jagħmlu sens. Imma aħna ħarisna trattat u kien hemm ġenwin bejn is-setat tal-Parlamentu tal-Kunsill għandna nsolvuh dan il-diskwit u se nsolvuh biss jekk aħna npoġġu madwar il-mejda u ninnegozjaw. Is-sur Stevenson tkellem dwar il-fatt li jtaħars lejn il-Presidenza Ċipriotta sabiex eh, tisib soluzzjoni. Jiena imma eh, nixtieq nitlob il-Presidenza Daniża tagħmel hekk. Jiena nixtieq li inti eh, toħroġ bi proċedura. Il-negozjati rridu jembdew bekk inkunu nistgħu nagħmlu dawn il-pjanijiet multi annwali fil-qarba tal-politika tas-sajt. Għandek blue cards minant il-Senjur Harkot, Hartong, inti taċċetta il-Blue Card Iva Sur Hartong. Iva, hemm artiklu hawnhekk minn gazzetta Olandiża u hawnhekk hawn miktub li l-baħar tat Tramuntana dana għandu ħafna ħafna ħafna aringa, kważi ħaj jisplodi bl-aringa. Inti xtajt ġifiri dwar din l-informazzjoni. Grazzi ħafna, President. Skont il komissjoni jena naħseb hemm xi 20 stok tal-ħut fl-Unjoni Ewropea li eh, laħqu l-MSY dan huwa titjib enormi jekk eh, qablu l-affarijiet mal-snin preċedenti fejn kważi ma kienx hemm stokkijiet. Iva dan huwa progress. 20 iva ma dan huwa progress u jiena kontent li qed nara li l-laringa ma oħrajn li jafu aktar is-sitwazzjoni skoċċiża naħseb li l-laringa wkoll tinsab fis-sitwazzjoni ħafna aħjar. Grazzi ħafna. Sir eh, David san nixtieq ngħaddi l-mikrofonu Sir Van Linteroy għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President Kummissarju Sir Stevenson l-aringa skoċċiża xi ħaġa popolari ħafna aħna eh, imbijawa fl-Olanda u nhar is-sibt aħna bdejna eh, l-istaġun tagħna tal-aringa Eh, għanna kwalità eccellenti tal-arringa, 18% tal-kontenutu għax-xaħam u hemm tax li jitnaqsu u issa naraw li hemm iktar arringa minn qatt qabel jew mill-istantejna fil-istess ħin dan huwa parti mill-messaġġ il-kwalità tad-dejta xjentifika għandha tiġi imtejba kif ukoll ta' tbassir u l-Kummissjoni qed tistudja l-kwistjoni tal-awtorità. Jiġifieri mhux biss il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċidi importanti li nkunu nistgħu naqdu dawn id-drittijiet għandu jkun possibbli għabbażi bażi ta' trattat trattat ta' Lisbona li namlu iktar, aħna pala parlament kif għal sur Stevenson fil rapport jew aħna rridu inwet u drittijiet la affarijiet għandu bżonn isiru aħjar sur Stevenson għandu raġun. Iva, nitkellmu sa tlieta ta' filgħodu, Iva imma għandna drittijiet tagħna wkoll. Grazzi ħafna, grazzi issa nixtieq li ngħaddu għall proċedura catch the eye Żewġ talbit għal catch di għaj jina ser naddi l-mikrofonu l-sur sunkeli. Sur Kelly għal minuta. Grazie għafna President. Għandix l-istess għarfin eh, eh, fuq eh, dan il-sujġet bħal per eżempju Sur Stevenson imma peress li hemm ħafna sajjida fir-reġjun tiegħi jiena interessat ħafna f'din id-diskussjoni u x'affarijiet li jiena smajt dalodu vera għallawni. L-esperti hawnhekk fil-Parlament li jieħdu ħafna interess eh, fis-sajt għalhekk vera dizappuntanti il-fatt li dawn huma frustrati speċjalment minħabba l-ostakli tal- konsil rapport ta' Sur Stevenson sul Gallagher eh, u fuq dawn l-affarijiet. E, għanna nħarsu it-trattat ta' Lisbona, aħna pala l-Parlament irridu naqbżu għadrittijiet tagħna sabiex ikun hemm livell e, jew l-affarijiet ikunu ġusti. Irridu aħna nistudjaw il-kwistjonijiet u speċjalment il-pjanijiet multianwali dawn huma essenzjali kif ukoll id-discards u jiena ħerqan ukoll għal presidenzi li jmiss il-presidenza Ċipriotta u mbagħad dik Irlandiża. Grazzi. Imagine the next speaker is Mr. Gabriel Matadro. Grazzi ħafna issa is-Sir Gabriel Matadro. Grazzi ħafna, President. Aħna t-nitkelmu dwar l-arringa il-pjanijiet munti annwali imma qed nitkelmu dwar is-setat ta' din l-awla u il-bżon li il-Kunsil iħares dak li hemm fit-trattat ta' Lisbona u aħna iva għanna l-kodeċizjoni u hemm deċiżjoni politika tal-Kunsill mhux biss li ninjoraw aħna e, setat e, xi ħaġa li iva ma nistawx nippermettu imma ma nistawx aħna nipperikulaw il-futur ta' kwistjonijiet prinċipali pal eżempju il riforma tas CFP nafu li l-Kunsill mux jietawnek hawnhekk ovvjament għalhekk nixtieq nitkellem lill-Kummissarju dan huwa ħafna iktar importanti minn dak li qed jgħid il-Kunsill. Grazzi ħafna se nixtieq nagħti l-mikrofon lill-Kummissarju Dalli. Grazzi ħafna President. Nixtieq nirringrazzja l-membri onorevoli għal kontribuzzjonijiet tagħhom lejn din id-diskussjoni. Id-dibattitu qed juri li din l-awla tagħti ħafna importanza lil dawn il-kwistjonijiet istituzzjonali jiena nixtieq inseraħmu tal-kull membru li l-Kummissjoni tibqa' miftuħa u lesta li tappoġġa kull tip ta' soluzzjoni l-Parlament ikun jista' jisib mal-Kunsil sabiex isolvu l-kwistjonijiet tal-planijiet multjanwali. Eh, iktar ma jdum dan il xkil iktar se tkun diffiċli li nispjegaw liċ ċittadin li aħna ma nistawx nimxu l-qiddim b'dawn l-loddot eh, ta' ġestjoni importanti sabiex naċċertaw li jkun hemm is-sustenabilità tal-istokkijiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa biex nalqu dan id-dibattitu ngħaddi din mikrofonu l-rapporter is-Sur Stevenson. mikrofonu għal-kellim. Stuart. Stuart, yes, we need you. Yeah. Thank you very much. Uh... Grazie għafna, President, nixtieq nirringrazzja l kommissarju Dalli l-kollegi kollha tiegħi li parteċipaw f'dan il-debattitu. Aħna kemm il-darba smajna minnant il-kollegi li il-kwistjoni il-prinċipali il-fat li l-Kunsill qed ixekkel dawn e, jew jimblokka dawn il-pjanijiet unti multijanwali tant qed nagħtu importanza li din kwistjoni li delegazzjoni mexxija minn Gabriel Mattew il-bira ħamarri jiltaqgħu mal-President Schulz u vera tawm l-appoġġ tiegħu u għal li qed jagħmel dan il-punt priorità u l-enija tiegħu jiġifieri li d-demokrazija leġislattiva Ewropea serraħ fuq spallejn din l-awla aħna eletti b'mod dirett mill-ċittadini tal-Ewropa. Issa, e, qed ikonna dan id-dibattitu u aħna qed naqblu mal-Kummissjoni u il-Kunsill mhux qiegħed hawnhekk mhux qed jisma' dan id-dibattitu. Mm, disgrazzja u ma mux għatjadu din il-kustjoni bizzeċ serjeta il-President Schulz qabel li se jgħajem din il-kustjoni mal president Salim, Mr. Priotta u jekk ikun hemm bżonn danna se jgħajem dan il-punt mal- Hemen Van Rompuy, il-President tal-Kunsil, u jiena naħseb li għanna bżon dil-taqaw naħdmu fl-imkien sabiex nerbu dan l-ostaklu. Nixti jiena nqajjem l-aħħar punt, Kummissarju Dalli, intijet li e, u jiena vera grat li inti aċċettajt il-maġġoranza tal-amendi fil-rapport tiegħi imma inti konti daqsxejn inkwetat dwar il-fat li mort li l-in bizzejet għax inti tlabt l-Kommissjoni tikkonsalta mal-ħadema mal-ISIS u l-RAC pelagiku. Jiena naħseb li huwa essenzjali u inti smaj dan il-punt minn ħafna kellima ta' dan il-dibattitu li l-partit interessati u ma stess irridu jiġu konsultati et nevitaw il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati dan wasal għal ħafna problemi fis-settur tas-sajt u jiena nixtieq nitolbok sabiex tistudja il riżultati tal-voti tal-lum f'din l-awla U jiena nittama li jumbat il-Kummissjoni tkun tista' terġa' taħseb fuq dawn l-affarijiet għal darba oħra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għalhekk nista' nagħlaq dan id-dibattitu u l-votazzjoni se seħ illum f'nofsinhar. Let's move to the next item on our agenda. That is the Commission State. Issa naddu għal punt li jmiss id-dikrazzjoni mill-Kummissjoni il-Produtturi Ewropej